minuti approvati. Għandi żewġ avviżi li nixtieq nagħmel is-Sur Vladimir Remek ħabbar li se jirreżenja mill-Parlament Ewropew mill-16 ta' Diċembru 2013. Skont l-artikolu 4 paragrafu 3 tar-regoli tal-Parlament Ewropew il-posti huwa battal mis-16 ta' Deċembru u informa l-autoritajiet nazjonali. Is-sur Dan Jorgensen ġi maħtur bħala ministru tal-likel u l-bidja u s-sajt fid-Danimarka mit-12 ta' Deċembru 2013 nifraħlu u skont ir-regola erba paragrafu tlieta l-posti u battal minn dik id-data u infurmajna l-autoritajiet nazzjonali ta' dan. Issa jmiss fuq l-agenda dibattitu fuq il-każijiet ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt.